Good uh, afternoon, early evening. War sinari u il-lejl. Lejla tajba. Eh, nista nitlobkom jek jirrobkom biex jisibu paska. I would like to uh, welcome all uh, representatives of Nixtieq nilqa rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali, kif ukoll il-membri tal-Parlament Ewropew. Nilqa ukoll lil Damir Mataljan hawnhekk fil-lemin fuq l-lemin tiegħi u midomet jom minnaħa ta' Xalluk, il-Viċi Ċer tal-Komitat fuq Żvilupp Reġjonali u il-Fond tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament Kroat. Dan ħaj kopresedi dawn il-skampju ta' femmin bejnietna u aħna fost affarijiet oħrajn se nikkonkludu il-Komitat Interparlamentarju tal-lum Nilqaw kol rappresentanti mill-Parlament ta' Montenegro l prezenti għal dan iskambju ta' femit. Kif il-kol tafu, aħna sar diskutu l-lum kif il-budget tal-Unjoni taħt l-MFF tal-2021 sa' 27 f'siktu bizzejiet biex nindirizzaw l-sfidi kollha li tħabtu wiċċna magħhom dan huwa suġġett tekniku ferm. Kif il-koll probabbilment tafu sakemm ma kontix qed fuq xie pjaneta tgħixu fuq xi pjaneta oħra dawn l-aħħar ġimgħatej. Dan huwa punt njua eh, jaħraq ħafna. U il-President tal-Konsil Charles Michel ħareċ verżjoni ġdida tal-MFF nhar il-ġimgħa li għaddiet u eh, konsil speċjali tal-Konsil eh, Ewropew ser jseħ nawima joħra fuq l-MFF il-fatt u s-suġġetti kollha marbuta ma' dawn ġifieri. Diskussjoni tagħna tal-lum l post e, fil-dawl tal-diskussjoni tant fuqta ta' interinstituzzjonali fuq dan il-punt ġifieri naħseb ta' sewa finu fuqtu. Allura, nfakkarkom illi l-elezzjonijiet Ewropej il-ġimgħa li għaddiet wassal biex iċ-ċittadini talbu għal azzjoni biex nindirizzaw il-sfidi li qegħdin uċna maħħom magħhom lum il-ġurnata u aħna ma nistgħux dizappuntawum u nitradixxuhom. Aħna issa ressaqna il-Green Deal ġit bħala Unjoni Ewropea biex l-Ewropa tkun l-ewwel ekonomija neutrali fil ta' karbonju sal-2050 imma issa fuq dik dak l budget eh, il-fondi għal dan il-budget, għal dan il-lan, għed jittieħed minn affarijiet oħrajn bħal Horizon Europe, l-agrikoltura u l-Erasmus Plus. Din hija diffiċli biex naċċettawha. Anzi, nisom ngħidu naċċettabbli fil-verità. Inti ma tistax. Eh, eh, tħott knisja biex tibni oħra. U hemm eh, ukoll ir-rivoluzzjoni diġitali, il qat il-strutturi ekonomiċi bażiċi l-uncoupling tagħhom il-strutturi migratorji u d pressjoni dan ir-rigward u eh, nisabilta politika. Ma ovvjament eh, dak li rajna fil-proposta ta' Michel huma ta' diżappunt qawwi għall parlament Il-proposta ma tlħax dak li huwa meħtieġ u ċ-ċittadini jeħtieġu budget realistiku u sot sabiex ikunu jistgħu jelbu dawn l-isfidi li għadni kif semmejt kif ukoll bosta oħrajn biex biss rrid insemmi wkoll li fil-proposta attwali il- perċentwal tal-GNI tal-MFF li miss fil-budget tagħna ħajkun ħafna inqas minn dak attwali għal 27 stat membru minkejja minkejja li hemm responsabilitajiet addizzjonali, ambizzjonijiet addizzjonali u seba' snin ta' Kabbir ekonomiku. Fl-istess waqt, il-mod ta' kif il-budget Ewropew qed jiġi finanzjat ifisser li jrid jiġi modernizzata. Sissa l-sistema tal-auto risorsi tal-Unjoni hija esklusifikament imsejsa fuq kontributi nazzjonali Ovvjament għaskapitu ta' definizzjoni ta' tħul nazzjonali ta' ma dan fisser li għanna bżon nirriveduh mod effiċenti nerġa' ninnota li il-bidliet iġiġu proposti minn ħata Charles Michel huma Eh, lok għal soluzzjoni. Għall-ewwel darba f'ħafna snin kategori ġodda ta' auto resorsi ħajkunu introdotti, però dan u aktar din hija aktar mossa simbolika milli bidla ġenwina kolli ngħid. Il eh, u kwestjoni tal-rebates u kol trid tiddaħħal biex naraw illi jkun hemm iktar trasparenza u ġustizzja. Aħna rridu nisu li din il-biċċa tal l-own resources il-ġodda mhijiex mhumiex taxxi eh, Ewropej, il own resources ħaj komplu jkunu msejsa fuq ftajim li kun vinkolanti legalment bazi ta' sim ta' tħul tal-istati membri bazi ta' deċizjoni li ratifikat mill parlamenti nazzjonali illi ser ikomplu jistuktaw fis sovranità tagħhom fuq livell fiskali. Iżda, Kif għan nistgħu nagħmlu differenza sa fid-dawl tal-dawn is-settat il-kbar li qegħdin naraw madwar id-dinja? L-Ewropa nistgħu narawha bħala tip ta' proċess ta' eh, lieva, ta' influenza ta' lieva biex eh, nkunu nistgħu nissodaw u nagħmlu tajjeb l isfidi li ħanħabtu wiċna magħhom aħna ninħarsu lejn mm, qosma pal kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali li waslu għall ħer riżultat fil-esperjenza tagħna hemm lok biex ikun hemm Eh, dan iskambju f'xi attivitajiet u tranzizzjoni fej fi fatt din tkun kbir huwa vantaġġ u mhux żvantaġġ. L-Ewropa mhix se tissostitwixxi x-xogħol tal-Parlamenti Nazzjonali u sovranità tagħhom. L-Ewropa bħala budget u investiment, budget investiment. Kull pajjiż igawdi mill-valur miżjut li tinħoloq mill-budget. Anki anki l-eklim sejjaħ il-kontribwenti Eh, minetti. Jekk in fadlu l-flus fi żmien qasir, l-istati membri ħajkunu qegħdin jipperikolaw il-valuri Ewropej fuq żmien medju u itwal. Aħna naf li dak li smajna fil-laqat tal-Konsil Eh, Ewropew mhux neċessarjament hija xi ħaġa li l-parlamentari nazzjonali jaqblu maħal ta' stant aħna qegħdin hawnhekk hawnhekk biex nagħmlu dan iskampi ta' femmiż u jiena ħerqal biex nisma' x'għandkom xi tgħidu bħala rappreżentanti taċ-ċittadini u tal fuq livelli Ewropej nazzjonali sabiex naraw kif il-baġit nistgħu nagħmluh b'saħħtu biżejjed biex nkunu nistgħu ngħinu l-ekonomija nazzjonali u Ewropej biex jindirizzaw il-sfidi ekonomiċi li jimma fostna u li għadhom ġejjin. Qabel ma nibda diskussjonijiet, ngħidilkom eżattament eh, kif ħanimxu. Għanna regoli li nżommu magħhom għax inkella nispiċċaw naqbżu l-ħin. Il-sistema ħatkun hekk. L-ewwel nett nisħaq illi passoltu aħna nagħmlu l-almutana sabiex naraw illi kemm jista' jkun jistgħu jitkellmu nies U fil-daw tal fat li għana ħafna nis li jidu jitkelmu, jekk jġobkom tidu tifmu u tadruna meta ngħidulkom li fil daw tal-prezentazzjonijiet li ħanamlu li ħaniprovaw nżommu u kol maġertu ħin, eh, wis probabli musse se jkun possibbli għalikom il kol li titkellmu. Għal daqstant, nitlobkom biex iżommu l-interventi tagħkom koma żewġ minuti biss. Għandkom l-orloċċa hawnhekk Skont l-andament tad diskussjoni jaf ikollna u kol innaqsukom minn dal-ħin. Fuq id disk jkollkom il-speaking cards fejn tistaw tindikaw li tridu titkellmu. Jekk tridu, titkellmu kieġobkom imlew dawn l-speaking cards korrespondenti u tuwom l wissiers illi jom fissal swali. Dana jot għal membri tal-parlament kif ukoll il-membri tal-membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll membri nazzjonali. Eh, aħna ħan nippruvaw inqasmu il-ħin skont il-formula li ġejja żewġ parlamentari nazzjonali kif ukoll MEP wieħed u nprovaw naħdmu dik is-sistema. Mela, fidew ta' dan kollu issa nixtieq ngħaddi rridni li sur materja sabiex eh, ikkompli minnaw sur materja. Grazzi. Mela, fil-bidu ta' distessjoni aħna naraw li għanna sitt prezentaturi. Is-Sur Jan Olbrecht, il-co-reporter fuq il-MFF. Sur Olbrecht, fidejk ħames minuti kollox. Mux ħażej fil-verità ħames minut fil-parlament ħanejdlek. Imma grazzi tassew mill-kollegi tal-Parlament Nazzjonali, e xol tagħna huwa tali li ifakkarkom li l-pakket kollu tal-MFF jemel eh, jħaddan eh, sitt elementi importanti li niftakru li l battitu kollu mhux biss fuq waħed minnhom imma fuq kollha. Uh, uh, uh, L-ewwel net aħna nistgħu qabel li ngħidu illi għandek regolamenti tal-MFF Eh, ġifiri kemm għandek flus fil-budget, xinu ma l-elementi ewlenin li inta politika li ħajjiġu finanzjati, s'istgħu ngħidu fuq struttura tal-budget u l-mekkaniżmu intern, qed nitkellmu wkoll fuq il- mod kif jaħdem il-budget, ħaddim tal-budget. U għandek ir-riżorsi propi il-kollega jispiegawa. Imbagħad it tret punt il- regolamenti li huma marbuta mal-koezjoni, trasport, il-Horizon 2020 u dawn it isiru mir-rapporter mill-Parlament. U l-ħames wieħed huwa stat ta' dritt. Ġifi l-ewwel wieħed huwa fuq fuq deċiżjoni unanima tal-Kunsil tal-Unjoni, mhux il-Kunsil Ewropew, imma il-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri fi sendek bżonn konsens mill-Parlament Umbat, it-tin element u differenti, il-kollegi ħaj jispiegaw li ta' rizorsi propi, proċedura jena differenti għawnek. Ir-regolamenti fuq il-politika differenti huma marbuta fuq il kodeċizjoni ġifiri pożizzjoni tal parlamentu għu wieħed pittost qawwi. Aħna qegħdin naħdmu permezz tan-negozjati u mbagħad għandek ir-rabba wieħed ir-regolament fuq stat ta' dritt illi qed jiġi propost mill-Kummissjoni. Issa fuq l-ewwel punt xina l-ko rapporteur fuq l-ewwel wieħed. Indan huwa l-MFF. U għet niprezentaw fil-fema tal-parlament x'kemm naħsbu li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha bħala budget. Meta tqis il-Brexit, meta tqis il-prijoritajiet il-ġodda u il suppożizzjoni li aħna nixtiequ li jkollna Unjoni Ewropea li tkun fuq l-istess livell minna ir-Renjunit. Jekk aħna irridu li konna l-Ewropa minna ir-Renjunit, waċċar daqs il-kristall illi hemm distak finanzjarju. U dan jekk dejjem irridu li jridu l-Ewropa fuq l-istess livell. U allura dan il distak dan il-voice irrid jintela mill-riżorsi propji mill-livell nazzjonali jew billi naqsu allura irridu naraw eh, dan id-debattu politiku biex niddiskutu. Jirridu nżommu l-Unjoni Ewropea fuq l-istess livell li kienet qabel ma telqet ir-Renju Unit, qabel tal renju Unit, jew irridu naqsu s-saħħa tal-Unjoni Ewropea billi naqsu l-budget. Dak li aħna eh, kif idiskriva l-Parlament qed juri biċċar il president tal konsil Ewropew fid-dawl tal-laqat bilaterali għax ovvjament hemm id-dejja tiegħu dan huwa frott ta' laqat bilaterali biex ippruvaw nsibu kompromess unanimità Fil-fat, il-proposta tfisser illi aħna ħannaqsu l-Unjoni Ewropea u biex innaqsu l-livell ta' ambizjoni u l-ambitu tal-Unjoni Ewropea dan maċċala si kristall għal stant jaħna issa qegħdin fi pożizzjoni tan-negozjatur tal-MFF u aħna l-lesti illi nirrifjutawa għax hossu li dan l-approċ qed naqqas l-attività tal-Unjoni Ewropea. Itnaraw minn eh, fuq livelli differenti għax il-budget iżżar fuq konsekwenzi differenti jfisser inqas if infiq fuq programmi konkreti u meta titħares lejn il-programmi tal-Kunsill Ġenerali inti tara illi qed nitkellmu fuq naqis konkret. Pereżempju naqsu 50% eh, tal-politika ta' difiża tal kontroll tal-frontier 35%. Il-kożjoni wkoll, agrikoltura wkoll, eh, oħrajn. Ġifieri il-pożizzjoni tagħna lumija ċara dak li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu fil-Parlament huwa li nippruvaw nikkooperaw mal-rapporters kollha biex ikun pożizzjoni konsistenti tal-Parlament u fost il-gruppi politiċi kollha dan. U sissa, sissa aħna għandna l-approċċ konsistenti tal-Parlament aħna nħarsu l-ambizzjonijiet tal-Unjoni, l-ambitu, l-azzjoni u għal daqstant f'dan il-fażi tan-negozjati aħna ħanejdu le grazzi tassew. Thank you, Mr. Olbrich. Thank you for your discussion and thank you to Grazzi, grazzi tal-li għetti rispetta il-ħin il u koll. Signora Margarita Markus. Obrigada. I speak Portuguese. <laughs> Ħanitkellem bil-Portugiż. Eh, muito obrigada, Presidente. Eh, eu primeiro gostaria de referir. Grazie seu. L-ewwel nett nixtieq infakkar kemm huma importanti dawn it-tip tal-laqat. Biex inkunu nistgħu naqsmu il-femijiet tal mps u il-membri parlamentari nazzjonali. Jina għattu dan fl oħra, jina kol darba kont f'naħa l-oħra tal-ċaċint, <laughs> ġifiri li kont hawnhekk fi Brussel billi nirrappreżenta l-Parlament tal-pajjiż tiegħi stess. Is-sitwazzjoni importanti, mod partikolari fid-dibattitu li qed ikonna hawnhekk fuq il-finanzjament. Fi daw tal-intervent tal-Olbrecht, ma fejt le xejn mu fatti mu ma faċli, anzi huma fiċli ferm. Ibsa l-biċċa imma rridu niftemu fuq il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew l-ewwel qabel kollox. Fil-fatt, l-aħħar ħaġa li qed jagħmel il-Parlament Ewropew u li jintalab biex iġesti krizi interistituzzjonali u laqas ma rritin għabadġu nafsa. U għalda daqstant aħna qegħdin nibdew ċiklu ġdid interistituzzjonali, parlament ġdid, presidenċi tal-Kunsill Ewropew u Kummissjoni Ewropea ġdida. Bdejna dan iċ-ċiklu internazzjonali bi sfida fundamentali. Jiġifieri li nerġaw nsaħħu eh, l-fiduċja ta' ċittadini Ewropej fil-Unjoni. Din hija l-ewwel sfida tagħna. u għalek il-Parlament Ewropew huwa impenjat bisieħal dan il għan Li kikku aħna stess kena dubi problema kieku ma nisa nħarsu lejn il-laqa eh, il-litra li ħarġu l-erba leaders tal-gruppi politiċi Ewropej biex naraw li mhux il-każ. aħna rridu nilħu istennijiet ta' ċittadini tagħna aħna ġejna eletti ċittadini Ewropej. Għal daqstant dawna għallunna kif jaħsbuha u kif jarawha u nafu xinu ma jew xkienu l-bazi bazi fundamentali fuq xi ġewla u xridu minn għandna, x'kistennew minn għandna, pereżempju ġlida kontra l-bidla fil-klima. Eh, dan kien suġġett qawwi ħafna, kbir ħafna fil-kampanji ta' u fil-Stati membri kollha, it-tranzizzjoni lejn il digitali li hija tranzizzjoni ġusta, illi ma titħalli l-ħat waraja, illi ma tistax twassal għal inigwaljanzi. Anki din it-tema kienet fl-aġenda elettorali tal-Istati membri kollha tal-Unjoni imbagħad il-promozzjoni tal-konverġenza tal-Unjoni Ewropea. Konverġenza ma' koeżjoni, ġifili, immobilizzaw iż-żgħażagħ bieħdu sen fil-politika biktar konoxxenza l-Ewropa. U dan kollha nsibuha fl-aġenda politika tagħna. Għal daqstant aħna għandna ambizzjoni, ambizzjoni fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. U Għal dan il-għan nistaw nejdu illi dan il-budget illi issa ġi prezentat mhuwiex biżejjed. Fil-fema tagħna il-mexxejja Ewropej kollha ġifiri tal-Istati membri imma anki tal-Kommissjoni Ewropea bil-President tal-Kunsill Ewropew meta jitkellmu fuq prioritajiet u ambizzjonijiet tal-Unjoni jidru li qegħdin jaqblu mal-prioritajiet tal-Parlament Ewropew tagħna Iżda meta jkunu għedin jitraduċu jisarfu dawn il-prioritajiet fi valuri ta' budget, numri, ċifri, inindunaw li fil-fatt qegħdin il-bot ħafna tal-possibilità li wieħed jista' jirrispetta dawn il-prioritajiet. Jiġifieri b'dan il-budget aħna mhux se nkunu nistgħu naqblu eh, miegħu. Ma aħna mhux illi rridu iktar fil-verità anke kikun kikun se ngħidu le e, ta' parċipazzjoni diretta tal-istati membri nafu illi ah, ħatkun ek ekki il-bicċa tal-parċipazzjoni tal-Istati membri imma il-budget jista jizdit billi tu wieħed juża rizorsi propi u jżid rizorsi propi oħrajn li ma jinvolvix iċ-ċittadini ġbir ma milhomx ħsara u li għansi ħarsilhom id-drittijiet tagħhom għal-bidla fil-klima pereżempju jew it-taxxa fuq il-plastik. E, taxxa fuq mm, il-kummerċ tal-karbonju pereżempju. Imbagħad għandek il-suq intern e, taxxa fuq il pereżempju transazzjonijiet finanzjarji jew fuq il-servizzi digitali. Aħna rridu nkunu koerenti Aħna irridu nqablu ir-riżorsi tagħna mal-għanijiet politiċi tagħna. Aħna irridu napprovaw nirratifikaw budget multianwali illi jidħol fis-seħ mill-ewwel ta' jannar 21 ma nistgħux nagħmlu dan għas kapitu ta' kollox. Thank you, Mrs. Markus. You... Grazie ħafna, Signora Markus. Inti ħadd 35 sekonda iżjed. Iġri ħattom Missur Aubrey. Ma importax. Nimxu qoddim. Ikenim li Miss Jose Manuel Fernandez, ko-rapporter fuq ir rizorsi propi. Naddil kelma li l-ka 5 minuti. Għan bil-Franċiż. On a petit budget. Għanna budget zaħir, budget zaħir, aħna rridu namlu kollox. Għanna budget illi għandu valur mizjut enormi. Rridu nqodu ripetu illi l-istituzzjonijiet kollha, l-amministrazzjonijiet kollha tal-Unjoni ħajkollu jimxi minn min qas minn 27% u 93% jmorru għal-investiment. Rridu Ewropa ġeopolitika biex kun tista' tagħmel tajjeb għal għannijiet illi jekk aħna jkunu nagħmlu bħala komuni mela ma jkollniex bżonn iktar flejjes milli kieku kull stat membru e, jagħmel xogħlu jiridu politika antika, ma zbal, politika tradizjonali mhux antika, hija moderna wkoll, il-politika koeżjoni, il-politika agrikola komuni. Għandna sfidi ġodda. U rridu nelbuha. Għal dana kollu għandna budget fej 85% minnu jiġi mill-pajjiżi fil-GDP u 15% huma biss imposti tax-xita dwala. Jiena, mistax nifitaw di tal jiena rrit il-flus il-ura, I want my money back, fej kull ministru jħoss il-budget eh, eh, u għatijaw. Il-Germania u Franza tajb li nejdu. Għandhom 38% tal-ispejjes. Zewċ stati membri ġifiri prezentaw 38%. Din tati, ovvjament, saħħa, f'budget fej ma sawx naqdu għadajin bil-beneficjarji netti u kontributturni netti, kullħat ħaj għawdi għaw. iridu nkomplu ngħidu għadi, dan naraw fi ċittadini, fi studji li qed isiru fej kull stat membru anki jekk ma jieħdu xejn mill-budget ċerta għandhom benefiċċji enormi. Minħabba li għandna suq wahdini intern, U hekk hekk inti gawdi u tirbaħ u għalhekk inti qed titlob ir-rebates u l-kumpens, kompens fuq kumpens. Aħna rridu niftakru hawnhekk dan il- il-konċett tal-fatturi, tal-ammonti li jiġu finanzjati mal-budget mit-taxxi tagħna. E, aħna il-koll naħseb naqblu min ma jħallas irrid iħallas u għalhekk qed ngħidu li l-imprizi kbar digitali jdu jħallsu. Il-proposta hija di. Ta' Charles Michel. Fuq l-auto risorsi, risorsi propi. U hija fid-direzzjoni tajba. Bil-kontra għal dak li għanna propost fil-pala budget tal-MFF. it tajba pala proposta għaliex jagħmel taxxa fuq il-plastik ħajjamel taxxi fuq il-ICS. U anki eh, minn 21 sa 27 ħajjamel rizorsi propju ġodda palma jena semmejt il-rizorsi fuq il-imprizi il-gbar. ħagħoħra. Aħna l-koll irridu niddefendu barmanizzazzjoni. Eh, Fl-Unjoni Ewropea fi frodi u verżjoni aħna aħna edin nitkellmu fuq il-ekwivalent tal-budget li jridu nieħdu lura. Imma inkredibbli di, aħna rridu nevitaw illi aħna nagħtu iktar pis fuq ispalej ċittadini, aħna rridu nkunu konxi ta' ħaġoħra. Aħna qegħdin ngħixu f'dinja unika. Fejn aħna qegħdin deċiżjonijiet fuq il- spejjes imma mu qed ngħidu xejn fuq id-dħul li huwa unanimità għal kunsil u anki hija r ratifikazzjoni ta' kull Parlament Nazzjonali. U għal daqstant aħna rridu jkollna s-saħħa u rridu jkollnu seta' fin-negozjati aħna nistgħu nagħtu l-kunsens tagħna jekk aħna għandna eh, bil fuq ir-riżorsi propri U ovvjament ma jfissirx li dan eh, nistgħu nagħmlu jek ma jniex rizorsi propri ġodda, pereżempju jekk inti tagħmel il-multi eh, dawna jistgħu tużhom, imma fil-verità mhumiex huma jisu bħala tħul ma mhux tħul, għaliex jitlu fil-budget u f eh, f'sena waħda mbagħad is-sena ta' wara jitlu fil-bwitt tal-istati membri bħala skont il-kontribut tagħhom proporzjonament tal-kontribut tagħhom miex miex eh, ammissibli, miex aċċettabli eh, di. U nishtiqna l-abdi tar-rebate u l-kumpens. U l-kumpens fuq l-kumpens. U id-taxaf tal-prodotti eh, ta' dwana, il-sisa. Aħna irridu nieħdu 20% ta' taxxa qed inħejju ħafna, qed inħassu ħafna għal fil-mija bizzejiet. Thank you, Mr. Fernandez. Uh, now uh, we will give the floor to... Grazie, sanaddu l-kelma lil Valerie Coyer, rapporteur fu il resorsi propi. Valerie, ħajer. Grazie ħafna. Euh, je suis heureuse de participer à ce panel qui, qui va me permettre de démontrer avec mes... Jiena għal prova nulli l-kollegi l-budget Ewropew f'dawn il-komponenti differenti tiegħu il-tul u l-infiq jistgħu jintużaw mod mezzi differenti biex inkun nistgħu nagħmlu tajjeb għal sfidi tagħna li aħna għad nitħabtu wiċċa magħhom illum dawn l-iskambji tal-lum. Jekk inħarsu lejn l-MFF, eh, kull ħadd, kull għandu għan partikolari minn 1880 sa 39 kena tkabbir minn l-2007 sa l-2013 il-strategija tal-Lisbona 2014 sa il trasat tal-Lisbona aħna kena zewċ strategiji tal-sovranità u il-sovranità ekoloġika. Mbagħad irridna li konna sovranità u diversità ambientali l-ħolqien ta' strument ta' difiża komuni biex inkunu nistaw niġildu ma' kontinenti gbar, namlu tajt ma' kontinenti gbar, mbagħad għandek il-klima u l-ambjent fuq livell Eh, ta' globali huwa tagħmel ġit mhux biss fuq skont il-programmi imma ukoll skont il-konformità tal-space kollha skont il-frame ta' Pariġi. Imma aħna m'għandniex eh, biss l-space il- eh, Tħul jistaw kol jemmel tajjeb għal sfidi pal per eżempju kif intqal aħna għanna kontribut għal plastik, jiġifiri, il-stati irridu jħalsu 80 ċentezmu, 80 ċentezmu jew euro wieħed għadhom ma, ma deċidewx pala rata għal kull kilo ta' skar tal-plastik li mhux riċiklat li huwa prodott f'kull pajjiż level livell ta' rizorsi propi ġodda u dan ħajkun strumenti ġdid tas servizzi tal-plastik fil-Kummissjoni Strateġija Essenzjali għal Protezzjoni tal-Oċeani tagħna u l-ambjent tagħna l-Baġġet Ewropew ħajħu sem fih. Aħna wkoll nappoġġaw kif inqedna Eh, l-integrazzjoni ta' sistema tal kwota ta' emissjonijiet ta' CO2 fil-budget u kollu ħal-in ta' mekanizmu ta' ġestament tal-karbonju fil-frontieri. Dan il-mekanizmu ħajkun għadda tajjeb ħafna meta jiġi implementat eh, sa l-2021 eh, biex wieħed jħarres l obligim mill-pajjiżi terzi biex nevitaw li jkun hemm serċa ammont żejjed Mella ħajkun hemm dan din it-taxxa, ħajkun hemm ukoll il-flussi tal-karbonju, bit tal-karbonju u il-dana eh, ħajjuġu wkoll intaxxati u dan importanti sabiex nirvitaw li jkun hemm niġis fuq livell dinji hemm ukoll riżorsi ta' sovranità jiġifieri li jkollna ta' stazzjoni ġusta ta' atturi li ħajjigawdu missu intern. Imma għal dak li huma wkoll il-normi, regoli u valuri u ġifri aħna importanti illi nużaw din il-miżuri biex naraw li kunem hemm igwaljanza nitkellmu fuq il-multi x'naf jien imma ħani għaf billi ngħid fuq żewġ affarijiet bħala reazzjoni tal-kaxxa tan-negozjar li xal Michel ippreżenta ġimgħa li għaddiet. ħanimxi fl-istess direzzjoni palma qal Jose Manuel. Iva meċin fi direzzjoni tajba. Realtà hija li ġan Michel qed jagħmel xogħol stajjeb ħafna b'konsiderazzjonijiet tal-xogħol tal-Parlament Ewropew. U dan huwa naraw sinjali pożittivi ma il-kontenut mhuwiex dejjem anki fuq l-awtoriżorsi meta niġġu fuq id-dettall, meta naraw inħafru ftit naraw li għandna ċert noqogħdu attenti fuq di tal-taxxa fuq il-plastik jiena semmejt. Nifakkar il-kuntest inna snin il il-Parlament Ewropew jitlob li jkun hemm ir-riżorsi propji, snin il il-Parlament jitlob li jkun hemm ta' ta' din is-sistema li għandna attwalment. U issa qed jipproponna sa riżorsi propri ġodda tajjeb u kontribut fuq il-plastik imma billi naqs ma monti mnaqqas. Għaliex sax ikun għaliex m'hemmx iktar inċentiv, għaliex l-ispirtu ta' riżorsi propri eh, mhux dan, allura na problema. Eh, Jose Manuel u koll inti jgħet ħagħoħra. lan li introduċu autorizorsi fil-MFF imma u ambigu ta' fuq zemen fuq xiex u l-ammont u kol mux suffiċenti għanna bżon involviment ċar u obbligatur vinkollanti biex fil affas li mis l mff rizorsi propi eh, ġodda. Għax jikmu ċari obbligatorji mela musa jkonna riforma ġdida eh, fil-20 sena li ġeja ħni għafawnek u nittama li l-istrument ħajsir għas servizz ta' sovranità wara kollox. Grazzi. Yes, you are. Uh, thank you, Mrs. Hayer. Uh, uh we still... Grazie ħafna, Signor Hayer. Ħanibqaw bil-Franċis. U għalissa ħanaddu l-kelma li sirġ delegati minn Franza. e, mill-Kumitat tal-Finanzi tas Senat Franċiż ngħaddi l-kelma Mela Jean françois e, François, Jean François Rapin il-ngħaddi l-kelma lilu. Ok. <laughs> Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Monsieur le Président, Aziz kollegi, il-qafas finanzjarju li jmiss ħaj determina l-ambizjonijiet u l-anijiet li aħna l-kolet nifissa bl-Unija Ewropea tal-2000 u 27. Aħna qegħdin nippruvaw nuru li aħna mhux qed kunu inerxi. Aħna definizzjoni ta' budget illi wastal e, unanimita hija waħda li tinvolvina l-koll. E, aħna l-koll għandna responsabilità kollettiva biex nippermettu illi aħna l-koll nagħmlu dan it-tentattiv u e, il-Komissjoni wkoll tagħti widem. Is-Senat Franċiż ta' ħafna riżoluzzjonijiet Ewropej fil-mandat ta' 11 ta' frar illi għandu l-għan formalizza l-pożizzjoni tagħna fuq il-qafas finanzjarju li jmiss Eh, fid-dawl eh, tal-summit eccezjonali tal-20 ta' Ferrar. Aħna il-Komissjoni proponit budget għal 21-27 jikorrespondi għal 1.11% tal-dħul nazzjonali tal-tana. Eh, u dan juri disparità kbira fil-Unjoni Ewropea bejn il-pajjiżi. Komissjoni ti tistaħħaħ il-kreditu għal-Unjoni Ewropea priorità taw l annija para r-riċerka, il-sikurtà, il-kontrolli tal-frontieri u anke l-Erasmus Franza taqbel mal dawn il-prioritajiet li qed prova tagħmel tajja pal sfidi differenti, però il-Kommissjoni Ewropeja għad t-proponani tnaqqis budġetarja l-politika tradizjonali, politika agrikoltura komuni u anki ta' koezjoni illi qed tara qed jaraw iċ-ċifri jonqsu ta' 15% u 10% tal-politika tagħhom, tal-budget tagħhom. Aħna edna li aħna kontrija mod sod eh, ħafna drabi Inna mill-bidu ta' negozjati ngħidu ħdan U aħna ma jistawx nikkonsidraw li finanzjament tal prioritajiet ġodda politiċi wassal għal ġerarkija tal-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u li CAP u politika eh, tradizjonali tispiċċa titwarra. Pal daqstant il-Komissjoni twassal għal tnaqsis fil-MFF li mis. Aħna nħossu illi dawn il-rebates illi nsob li huma importanti huma eh, tajjeb biex ikun hemm tabella ta' distribuzzjoni iktar ġusta. Il-Presidenza Finlandiża wkoll ipproponiet eh, proposta ġdida li hija mhijiex sodisfaċenti fuq ħafna fuq ħafna mezzi fuq dik ta' difiża pereżempju għax qed jinnaqsu eh, qed jipproponu jinaqsuha bin-nofs. Aħna għandna twemmin qawwi aħna mussa napplikaw fuq dak li ma nibiklax fuq l-Unjoni Ewropea mela jridu nagħmlu aħna fuq livell tal-lanġ nazzjonali, mod partikolari fil-qasam ta' strateġika pari riċerka u innovazzjoni u anki d-difiża il-valur miżjut u jista' jsir fuq livell nazzjonali imma iktar inqas pertinenti u inqas effiċjenti fuq livell Ewropew dak li hu finanzjamenti. Imma pereżempju aħna il-niftakru illi permezz ta' Galileo Copernicus dan huma proġetti Ewropej illi jagħtu awtonomija u indipendenza fil-qasam. Il-korazzjonijiet budġetarju import diffiċli li solvijam. Um, uh, eh, min qed ikontribwixxi l-iktar qed jitlef, aħna nisifu xi għaxar biljuni nikkalkulaw. Jidher diffiċli f'dan il-kuntest li naqsu fuq żmien qasir il-kontributi nazzjonali għall finanzjament tal-Unjoni. Anki għal Franza l-kontribut tiegħu kieku kienu ħajżit 6 biljun fis-sena, 6 miljun fis-sena u 9 biljuni jekk il-spejjes jiġu fissi f'wieħed punt li ta' fil-mija hekk kif qed jitlob il-Parlament u jekk eh, Franza kif qalet tagħmel dak li tixtieli li tagħmel budget iktar ambizzjuż fil eh, sa mill-MFF li għandna bħalissa u jkollok priorità ġdida ġodda imma li jkunu realistiċi l-preservazzjoni ta' finanzi pubbliċi mela trid eh, trid taħdem għal dan il-lana aħna Nidispjaċini li memx m'hemmx ambizzjoni fi strument budġetarju kemm fuq il-konverġenza l kompetitività Anki jekk l-lan ta' stabilizzazzjoni budgetarja ta' zona euro miex maturi konsens Franza tixtieq li jkollna strument u kapaċità budġetarja li tkun ikbar. Għal kontest tal-ħruġ tal-Unjoni tal-Renju Unit mela bżon ta' eżerċizzju mill-ġdid budġetarju biex eh, nirriflettu eżattament fuq xiex qed nistennew mill-Unjoni Ewropea kif intqal u fuq l-ammont ta' fiduċja illi aħna ħajkonna fija fil-futur. Uh, thank you, Mr. Rapa. Uh, and uh, our last uh, speaker is... Sanadu għall-axar uh, kellim, Andre Beneshik, il-President tal-Kumitat fuq l-Affarijiet Ewropej tal-Kamra tal-Deputati fil-Parlament ċek. Grazie ħafna tal-li għaddejt li l-kelma. Ħanaddi, eh, ħan nitkellem bil-lingwa tiegħi, jekk ma jimpurtax. Nich let je, na sromażdżi nich, jako je, na przykład to to, Grazie ħafna jena nishtiq najt li fi snin riċenti il-Brexit kienet buzzword fil-laqat simili meta netkelmu dwar sfidi għall-Unjoni Ewropea u l-Brexit hija verament sfida ewlenija. Per eżempju, l-spazju ta' sigurtà u militari tal-Unjoni Ewropea ħajitlef 25% ta' rizorsi u 40% tal-ispejjeż li jistgħu jintefqu fuq it-teknoloġija ta' difiża imma hemm sfidi oħra li qegħdin jemerġu eh, li nsibu f'din il-proposta tal-MFF u l-Brexit hija wkoll opportunità. U din is-sitwazzjoni waslet għal sforzi sabiex eh, l-Unjoni Ewropea tiġi modernizzata, l-Unjoni Ewropea suppost tiġi appoġġata aktar mill-MFF il-ġdid u il-modernizzazzjoni mhix il-mira fija nifissa jekk inħarsu lejn il-linji ta' budget individwali tal-MFF huwa ċar li appropriazzjonijiet mm, mm, maħsuba biex jindirizzaw dawn l-sfidi ħajsaħħu l-Unjoni Ewropea sabiex issir għatur eh, globali l-modernizzazzjoni tal-qafas budgetarju ta' seba snin ħajfisser ħafna affarijiet per eżempju, budget li huwa disa drabi aqola għal digitalizzazzjoni, darbtej aktar flus għal programmi ta' skambju, tled darbiet aktar flus għal protezzjoni tal-frontieri esterni u il-politika tal-immigrazzjoni, 50% aktar risorsi għal riċerka l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Kif ukoll, il-budget ħajkollu 40% aktar flus għad difiża u sigurezza, għalhekk nistgħu naraw li sigurezza u l-innovazzjoni huma prioritajiet ċari. Dan huwa importanti speċjalment għal pajjiżi għal Repubblika Ċeka, kif ukoll għal pajjiżi huwa iżjed interessanti milli pajjiżi oħra. Dan għaliex hemm pajjiżi fil-grupp li huma il ħbieb tal kożjoni u l axar l-aktar pajizi industrializzati fid-dinja għadna bbażati fuq l-industrija u għalhekk ninsabu f'pożizzjoni fejn irridu niddeċidu jekk irridux inkomplu fit traduzzjoni tal-Ċekoslovakkja eh, ta' qabel jew inkella nixtiequx nieħdu fondi mill-budget innovattiv tal-Unjoni tal-ġejjin u jekk iva rridu nassiguraw ukoll riżorsi ġenerali mill-budget nazzjonali tagħna għal riċerka u l-iżvilupp tagħna stess. Jiena ma nixtieqx nissuġġerixxi li għandna neliminaw il-politiki tradizzjonali bħal koezjoni u l-pak, għaliex jekk intom tafu l-istorja tal-Unjoni Ewropea tafu li dawk il-politiki kienu importanti mhux biss għall-ekonomija imma anka għat-tifsira politika tagħha u għal-valuri tagħhom. Għalek jina nappoġġa fil-programm tal-presidenza Kroazja li xuma edin jiprofaw sibu bilanċ bejn il-kontinuazzjoni ta' politiċi tradizjonali minnaħa imma li għandhom sforzi biex ikunu jistaw jindirizzaw il-bżonnijiet li edin jemerġu. Għanna rridu garanzija ta' stabilità u għanna bżon ta' għafas ta' stabilità u koll. In-NATO i u għanda tibqa il-garantatur ewlieni ta' difiża imma l-Unjoni Ewropea tista' tmur it-fit ma' NATO speċjalment fil-ġestjoni tal-kriżijiet, speċjalment fil-garanzija tal-istabilità f'pajjiżi tal-viċinat. L-Unjoni Ewropea qed Eh, tifinanzja palissa 10 missjoni eh, ċivili u 6 militari. Eh, Baxar telefu 300 truppa li huma bbiżati fil-Vant Nofsani, fl-Ewropa u fl-Afrika. U ħafna drabi hija l-Unjoni Ewropea li tintalab mill-ġus maquda jew il-gvernijiet lokali sabiex nindirizzaw ċertu kriżijiet. għanna 1.5 miljon personal fil-militar Ewropew u għanna eh, infiq ta' 200 biljun. Iġviri ċertament l-Europa għanda valur, imma l-mistoqsija hija kif jirnexxinna nilħadmu kollox, kif jirnexinna namlu l-Europa aktar stabli, speċjalment dawk il-pajjiżi li aktar huma qrib tagħna. Jiena semmejt il-bżonn li nkunu komplementari mal-bżonniet l-oħra li kollaboraw ma' NATO, mal-ġlus ma' UDE, jew kamar mal-Istati Uniti. Għalhekk aħna verament nil-għaw il-linja tal-budget għal mobilità militari. Din hija id-deterrent li aħna għandna bżonn speċjalment fuq inaħa ta' il-vant fejn ninsabu aħna il-fatt li l-Unjoni Ewropea trid t-dedika 6.5 biljun euro għal dak il-budget, jina li hija li zjed manifestazzjoni sinifikanti ta' kollaborazzjoni ma' NATO. Dak li huwa mirata l-innovazzjoni, l-enfasi tal-innovazzjoni narawa fil-Green Deal. L-Unjoni Ewropea trid tkun kontinent neutrali dak li huwa l klima sal-2050 u hemmhekk fl-interess li nilħu dan lan u ir-riċerka, l-innovazzjoni dawn għandhom ikunu finanzjati b'mod aktar ġeneruż, kif ukoll għandu jkun hemm priorità lil trasformazzjoni ġusta għal Repubblika Ċeka eh, li hija pajjiż industrializzat ħafna, industrijali ħafna, għalhekk dak li huwa importanti huwa li il-miri ambjentali rridu jmorru it-fit ma' appoġġ l-innovazzjoni u l-Ewropa trid tagħmel dak kollu li tista' fil-kuntest globali. Eżempju huwa Eh, l-Europa li l-Europa mhux se li l-annifisa jekk sempliċement taħdem waħedha għaliex it-nixxija tal karboni ħatmur li ċina u l-prodotti ħajġu manifatturati taħt kondizjoniet li għamlu ħsara u l-ambjent ħajbati bħala riżultat ta' dan. Mela, tajib wis, issa nistaw niftu il-diskussjoni l-ewel net l-sur Domagoj Milosevic mill-Kroazja nad il-kelma lilek għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Aħna konxi 100% li l-finanzjar tal-Unjoni Ewropea fil-budget hija kwistjoni importanti ħafna fuq livell intern tal-istati membri kollha, kemm jekk aħniex eh, net payers jew net receivers jekk naqtaw il-flus eh, lil Eh, l pajjiżi li jirċivu jwassal għall-euroxettiċizmu u anka bil-kontra. Imma jiena konvint li l-fondi ta' koezjoni kontribwixxu direttament u indirettament l-ekonomiji tal-istati membri kollek jintafaq sew. U jintafaq sew ifisser li il- l-affarijiet li nxtraw bil-fondi Ewropej u anka il-kumpaniji rridu jkunu bazati fl-Unjoni Ewropea u ta' oriġni ta' Unjoni Ewropea u hemm bżonn ta' konverġenza speċjalment għal dawk l-istati membri li għandhom ehm, popolazzjoni li qiegħda t u ħafna żgħażagħ li qegħdin jitilqu eh, u jmorru lejn eh, stati membri l-aktar kompetittivi jekk aħna rridu nżommu l-Unjoni Siħa irridu nkunu konxi tal-fat li migrazzjonijiet interni għandhom konsegwenzi kbar eh, għal ċertu stati membri. Issa dwar l-immigrazzjoni eh, għanda konsegwenzi kbar fil-pajizi kollha tal-Balkani tal pument Punent, emmek irridu nkunu intelligenti u laħar mhux l-inqas fid-diskussjonijiet kollha tagħna rridu nżommu għajnejna fuq is-sins l-ekonomika tal-Unjoni Ewropea u l-istati membri kollha li huma ġifieri l-SMEs dan hija sens din hija sinsla u għanna bżon naraw kif parti kbira mill-fondi tagħna imorru lejn il-użu pubbliku jew privat u l-SMEs eh, irridu noqdu attenti li nofqu biżejt fuqhom. Irridu nassiguraw li fl għaxar snin li ġejjin l-SMEs tagħna jsiru aktar b'saħħithom, aktar innovattivi, aktar kreattivi u anka aktar avvanzati fuq livell teknoloġiku u bħala riżultat ta' dan aktar kompetittivi fuq livell globali. Grazzi ħafna, grazzi Issa, Annalyn van der, Sa van der van Bossat eh, mill-Belġu. Iva, itkellem bl-Olandis. Jina kont eh, MP għawek, issa edaw mod differenti rappresentanta tal-Kamra tal-Belġu. Tlet punti essenzjali l-ewel net huwa importanti li bil-ħruġ tar-Renju Unit ma jkunniex momenti fejn il-kontribuzzjonijiet nazzjonali e, jonqsu u t-tini punt huwa il dazju li ġej mid-dwana jiena smajt l-intervent tar rizorsi propji għal fjandri għal e, zona ta' kummerċ e, dawn huma importanti immens. U jekk aħna mmorru minn 20 sa 10% din inna problema. L-aħħar ħaġa punt ieħor importanti l-fatt li l-Unjoni Ewropea missa tisfrutta din is-sitwazzjoni ta' tranzizzjoni biex tagħmel riforma ta' ċertu strumenti. Il-mekkaniżmu ta' tqassim tal-fondi tal-tranzizzjoni ġusta li hija marbuta mal-Green Deal, pereżempju. din ma tikkonsidrax eh, l-impatt tal-ħruġ tal-Unjoni Ewropea fuq eh, anzi tal-ħruġ tar-Renju Unit fuq l-Unjoni Ewropea u hemm bżonn li nikkonsidraw is-sitwazzjoni tal-ġejjin mingħajr ir-Renju Unit għaliex b'dan il-mod ikunu nistgħu nqassmu l-fondi b'mod aktar ġust. Illum l-40% tal-budget Ewropew huwa indirizzat lil pak il-politika agrikola komuni. Agrikoltura iva ċertament hemm ċertu problemi rridu ngħinu l-bdiewa Imma ħafna drabi hemm kumpaniji kbar industrijali tal-agrikoltura li jirċivu flus li fil-fatt qas għandhom bżonnhom, għalhekk aħna konvinti li dawn il-fondi jistaw jintużaw aħjar jekk jintużaw għal affarijiet oħra b'mod aktar eh, effiċenti bħal riċerka u innovazzjoni. Issa il-kellim li jmiss minn Portugal. Pal munix. Grazzi Iva huwa importanti ħafna qabel ma nikkonkludu fuq il-budget li niddefinixxu l-istrateġija l-Ewropa hija magħmula minn koeżjoni għalhekk ma tistax tipperikola il-koeżjoni tagħha, għalhekk ejja naraw eh, għaliex aħna eh, bitħassib aħna naraw sitwazzjoni ta' reġuni ultraperiferiċi dan it-tentattiv li neskludu eh, mill-fondi ta' tranzizzjoni dawn ir-reġuni għax mhix ħaġa tajba. Minn barra dan, Għanna ditkellmu dejjem dwar dawn ir-reġuni li nsabu fil-limiti tal-Ewropa periferiċi, l-inklużjoni eh, tal-finanzjar mhuwiex konsidrat u dan jista' jpoġġi dawn ir-reġuni f'diffikultà, dawn huma reġuni diġà għandhom diffikultà li jaslu għal konverġenza għalihom is-sitwazzjoni hija dejjem aktar E, diffiċli ta' aktar distanza u għalhekk hemm bżonn ta' appoġġ b'saħħtu dwar ir-riċerka u l-iżvilupp u t-teknoloġija. Huwa importanti immens li l-SMEs ikollhom il-kapaċità li jkunu mexxejja meta mqabbla mal-isfida tal-Green Deal ta' tranzizzjoni diġitali sabiex ikunu jistgħu joħorġu fl-ispazju Ewropew. biex ikunu jistaw jindirizzaw is-suq e, fl-Ewropa. Nixtieq infakkar ukoll li huwa diffiċli naraw dawn il-possibiltajiet strateġiċi li jiġu applikati b'xi nuqqas b'xiqtuħ tal-politiki eh, ta' kuljum, qed naħseb dwar il-politika agrikola komuni, is-sajt, il koezjoni koeżjoni l-Ewropa trid eh, tkun tista' ssib mm, finanzjar ġdid li ma jridx jedded dak li diġà sar, anzi jrid jiġi konsolidat dejjem irid ikun hemm ambizzjonijiet li nkunu mexxejja f'din id-dinja dinja li bdiet u qed tkompli fl-Ewropa. Grazzi. Thank you. Point number one. Onorevoli Lewandowski, grazzi il- il-budget Ewropew ma jistawx narawh bħala xi ħaġa li tista' tirranġa l-problemi kollha tad-dinja l budget huwa wieħed żgħir 2.5% eh, tal-infiq kollu, imma huwa budget b'saħħtu. Tieni punt aħna qegħdin niddiskutu kif nistgħu nindirizzaw l-isfidi globali tal-MFF imma dak li qed jiġri nhar il-ġimgħa mandu xjaqsam xej ma l-sfidi globali, la ma l-sfidi globali u lanqas ma l-vizjoni tal-Europa. Il-mexxejja tal-Ewropa rridu jagħmlu għażliet pragmatiċi jikkalkulaw il-flus, ir-riskju politiku u jistennew ukoll l-axar rigali tal-axar minuta mill-President Michel. Ovvjament, kulħadd irid jgħid li qed jirbaħ f'din il-battalja baġitarja. Il-Parlament Ewropew ma tantx jinsab pożizzjoni komda għaliex irid jistenna u jara u ilu hekk minn Mejju tas-sena li tas-sena tal-2018. U President Michel miexi lejn in-net pairs u mhux lejn pożizzjoni tal-Parlament, imma jekk ikun hemm xi miraklu nhar il-ġimgħa jew nhar is-sibt, tentattiv wieħed ma kienx biżejjed kellna bżonn żewġ tentattivi soltu imma forsi jkun hemm miraklu din id-darba, il-Parlament Ewropew ħajkollu pressjoni kbira ħafna li jsib ftehim għaliex qed jispiċċa il-ħin. Eh, eh, eh, take it or leave it, palma kienet l-aħħar darba il-Parlament ziet biss il-flessibilità l-aħħar darba meta il-Parlament seta iżid il-volum kien fl-2017 sal-2013 imma bi 3.5 biljuni. Iġviri mhux ħafna. Imma jenet nistenna ħajkonna pressjoni kbira minnaħat tal-Parlament biex inkunu nistaw nejnu l-beneficjar li edin jistennew il-programmi l-ġodda u mux għal-battalja interistituzzjonali. Ġviri dan huwa periodu li frustrana imma jekk ikun hemm miraklu sanaraw. Mr. Massimo Garavagua, Italy. Issa sur eh, Massimo Garavaglia mill-Italja. Njiva grazie sur President għal skanib Italjan. Mela, Tlet punti sempliċi ħafna. L-ewwel ħaġa li jsir meta jkun hemm nuqqas ta' riżorsi, l-ewwel ħaġa li trid isir hija li naqsu l-ispejjeż. Intom l spending review fit-intern tal-istituzzjonijiet tagħkom x'tieħdu? It-tieni punt, meta jkun hemm kriżi, huwa impossibbli li morru nitolbu l istati li kontribwixxu li iżidu il-kontribuzzjoni tagħhom ġifri dinja triq li ma nistgħux noħduha f'mument ta' kriżi. It-tielet punt dwar is-seta fiskali tal-Unjoni tal Ewropea, tal-poter moti l-Unjoni Ewropea fuq l-taxxa din ma teżistix. E, fuq din il-plastic tax imma nixtiequ nifmu aħjar li xi aħna nifmu qed nitkellmu fuq il-plastik mhux mux, mux, mux imqasma, mux separata. Għalek rridu naraw, kienem per eżempju eh, kroll ta' settur ta' 7.5% ġviri l-effett ħajkun wieħed negattiv. Dan ifisser li l-ammont ta' e, flus li ntilfu minn telfin ta' produzzjoni huwa ola mit-taxxa li ħat inġabar. Iġviri din ma tagħmilx sens. L-aħħar kwistjoni hija simplifikazzjoni. Intom għat maħsibtu li tissimplifikaw ħafna il-budget għal xraħar mill-axħar jekk hemm kontribuzzjoni netti, ma jistawx jikkontribwixxu biss il-kontribuzzjoni netta Umbat jagħmlu il-politiki ehm, li il-parlament irid imma bir rizorsi propju ma nistax nagħmlu hekk. Oh. Thank you. Next is Mr. Adam. Grazzi. Issa Repubblika Ċeka. Thank you, Mr. Chairman, uh, for four, and I will speak in Czech. Uh... Grazie, għan itkellem bil-Republik Czech. Jina nishtiq nappoġġa il-pozizjoni tal-Gvern tal-Repubblika Ċeka. Nishtiq nefasidza li l-budget tal-ġejjeni tal-Unjoni Ewropea irrit ikun bilanċat Speċjalment għandna bżonn insibu bilanċ bejn politiki tradizzjonali u dawk ġodda Jekk aħna nitkellmu dwar il-tuħ possibbli, aħna ma rridux li naqtaw il-politiki tradizzjonali. Nixtieq infakkarkom li r-Repubblika Ċeka enfasizza mod partikolari l politika ta' koezjoni u anka il-PAK Aħna wkoll nixtiequ li konna kundizzjonijiet tajbin għall-implementazzjoni ta' dawn il-politiki. Il-pajjiżi kollha fil-grupp tal-ħbib tal koezjoni jappoġġaw l-idea li inżommu il-politika ta' koezjoni kif ini bħalissa. Jiena naħseb li aħna nistgħu naraw li il-politika ta' koezjoni tista' tgħin biex ittejjeb il-konverġenza bejn il-pajjiżi. Hija importanti anke minn perspettiva ta' suq intern irridu nżommu l-livell ta' investiment. Għalhekk ir-Repubblika Ċeka ma tistax taċċetta tnaqqis ta' sussidji. Il-politika ta' koezjoni tkun effettiva biss jekk l-istati membri kollom aktar setat meta jiġu biex jiddeċidu dwar il-prioritajiet ta' investiment tagħhom, pereżempju. Stati membri jixtiequ li kollom aktar lokal manuvra biex ikunu jistgħu jitrasferixxu ir-riżorsi bejn il-fondi differenti. Issa dwar il-politika ta' koezjoni aħna nappoġġaw biss il-limitu massimu volontarju tal-ħlasijiet diretti. U it-tibdiliet għandhom isiru biss f'pajjiżi li qegħdin jaqbżu l-limitu. Issa dwar it-tħul tal-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li s-sistema ta' riżorsi propji għandha tkun ġusta, trasparenti u effettiva u mandiġ ix-xekkel lil pajjiżi jew stati membri inqas sviluppati jiddispjaċini li aħna maħniex ma nistawx nsibu bil fuq is-sistema ta' rizorsi propi għalhekk għandna bżonn nżommu sistema kurrenti, sistema kifini u nippruvaw nissimplifikawa Issa nixtieq nitlob lill presidenza tal-Kroazja sabiex taġixxi bħala honest broker u sip soluzzjoni ta' kompromess bist il-ħin bon sostanzjali. Mela, l-onorevoli Sabin Tilem minn Franza. Merci, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Grazie. Kif e, għalu kollegi oħrajn? Għal-Franza li kwestjoni ta' sovranità Ewropea importanti ferm. Meta nħarsu lejn il-budget li ġi propost lilna, naraw illi għana ħafna etnaqis fuq soġġetti jikontribwixxu għas-sovranità tagħna li inaċċettabbli. Ta meta nħarsu lejn il-kreditu ta' titlu suq għahdieni eh, u interni eh, dan it-naqis favur investiment fir riċerka u eh, investimenti dan il-envelop. Din jtina din il-marġni ta' manuvra. bat il-CAP l-istess, naqis tal-fondi Ewropej tad difiża Dawn hum priorità biex aħna naraw li konna sovranità Ewropea li tkun stabilita. Aħna jina nisoskriva għal żewġ filosofiji li stati membri jridu jisaxħu l-budget u li jibqgħu budget fiss u jridu jaraw illi l-budget u l-prioritajiet tagħhom jiddaħlu fil-budget u oħrajn illi huwa parti mill-fatt li huma jridu prioritajiet u jiraw kif finanzjawhom. Aħna rridu nieħdu deċiżjoni hawnhekk. li nħarsu lejn il-metodu. Kif wieħed ħaj finanzja danna kollu u jorbtu mal-budget tal-istati membri? Għanna ma nistawx inħarsu mod disassoċjat il-budget tal-Unjoni u dik tal-Istati membri, irridu nkunu iktar fuq l-istess livell, armonizzati fuq dak il-livell. Mrs. Anna Bonfrisco. Signora Anna Bonfrisco. Grazzi, Sur President. Jina kemm il-darba kelli l-opportunità li intervjeni fil-ħidma ta' din il-Gunar Komitat fuq it-ħassib kbir li l-Unjoni għandha jkollha għal dbattil ġeopolitiku ta' madwara u dan ħajkollu effett fuq l-attivitajiet ekonomiċi prinċipali u fuq il-budget. Għalek aħna inħossu li perikoluza ħafna li konna tnaqis tal-finanzjar l-politika agrikola tal-Unjoni Ewropea għalix aħna nħossu li dal-waqt din tista' issir anka waħda wieħed mill-elementi Eh, ta' emerġenza ta' madwar id-dinja u ovvjament anka fl-Ewropa, ma li ħaġa li tħassibna fuq dan il-budget huwa li rridu nsibu dak il-punt ta' bilanċ fuq ir-riżorsi il-ġodda u fuq dawk ir-riżorsi propi li l-Unjoni Ewropea tista' e, taħseb li e, issib permezz ta' tassazzjoni ġdida u aħna verament kontra dan. U dak li l-aktar jinteressana l-lum huwa l-nżviluppaw xi ħsibijiet bħal dawk li diġà kellna minnaħa tal-kollegi tal-Parlament eh, tal-Repubblika Ċeka pereżempju fuq il-koeżjoni ta' din l-Unjoni Ewropea li sfortunatament fallit f'ħafna aspetti. U qed ngħidulkom bħala pajjiż li anke jekk aħna pajjiż fundatur nafu kemm ftit kienet effiċenti l-Unjoni Ewropea minn din il-perspettiva. Jena m'iniex konvinta li teżisti hemm verament valur miżjud għal pajjiżi mill-bilan mill-budget Ewropew. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea issa waslet fil-limitu u trid issib kemm jista' jkun malajr raġunijiet ġodda għal programmazzjoni ekonomika mhux biss il-budget u jiena naħseb li r-raġuni prinċipali qudiemna hija dik tad difiża u sigurezza u l-mistoqsija tiegħi hija din. X'taħseb l-Unjoni Ewropea, x'qed taħseb li tagħmel l-Unjoni Ewropea li tagħmel mingħajr ma titlef ħin dwar l-infiq għall-industrija tad difiża li hija dik il-pressjoni olja finanzjarja ekonomika u industrijali li tista' ssir, kif ukoll b'mod ġenerali d-difiża tas sigurezza ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Thank you, Mr. Fernando Anastasio, Portugal. Grazzi, Sassur Fernando Anastasio, portugal Għan tkellem bil-Portugis. Tajjeb wis, nżommu moħna li n-negozjati fuq il- eh, mff ħajkunu diffiċli. il 27 pajis iridu jisolvu problema li ġeja minn tnaqis tal-fondi wara l-ħruġ tal tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. U fl-istess ħin irridu nsibu soluzzjonijiet biex inkunu nistaw nimplementaw l-agenda il-ġdida fuq l-iżvilupp sostenibli biex il-wijġbu għall sfidi il-ġodda komplessi li l-Unjoni Ewropea ċi tiffaċċa. Nispera li ħajkonna konsens fil-fatt kwalunkwe ehm, posponiment tista' twassal għal problemi pratiċi u politiċi tista' teddet il-kontinuità tal-programmi attwali u tnedija ta' programmi ġodda għalhekk irridu nifaċċaw b'dan il-mod in-negozjati b'ottimizmu, sens tajjeb, determinazzjoni biex inkunu nistgħu naslu għal ftehim. Għaliex jiena verament nittama li ħajun nexxielna. Issa dwar il-Portugal u l-Partit Soċjalista fil parlamentana fil fl-Lisbona aħna rridu li dan il-kompromess jasal għabbażi ta' xi punti li ħansemmilkom fil-qosor. Iġifiri il-MFF irrit jinżamm għall-inqas għall-isforzi li kull mm, stat membru għacċetta seba snin ilu. Il-ħolqin ta' rizorsi propri ġodda għaliex hemm politiki ġodda, inċentivi Ewropej li għandhom bżonn fondi ġodda u l-MFF għandha twieġeb għal eh, fondi u l-bżonn li ninvestu aktar kif ukoll id-diġitali, kompetizzjoni ma', kontinenti oħra, sigurezza, eċetera il-politika l-kozjoni ta' kozjoni u il-pak ma jistawx ibatu u l-MFF il-ġrida irriti jippermetti li il-politika kompetittiva, l-konverġenza u t-kabbir għal-futur ikunu mħarsa. Nalaq billi najt li jena ċert li aħna ħankomplu nitlu faktar fid-dettal fil-pozizjoni Ewropea u nifacċaw l-sfidi kif ukoll bis-suċċess sal-tax-xogħol tagħna jew xogħol tal-istati membri kollha. Grazzi issa sur Andrej Berger. Għetafna, Sur President. Jena nishtiq immur lura għal punt li għajjem tinti fil-bidu, meta inti tkellimt dwar eh, li tħott eh, il-Knisja biex tibni oħra. jien nara kif nistgħu nagħmlu dan jekk aħna ħanatu aktar flus, kif nistgħu inkunu aktar effettivi. Ir-rida politika li għanna għawek hija li għanna kienna ammont kbir aktar mill-budget annwali tal-Unjoni Ewropea ħalnej għanna din il-ħofra li tħalliet mill-ħruġ tal-Renju Unit u ovvjament irridu nipruvaw u e, dan id-distak permezz ta' kontribuzzjonijiet u anka ċertu tnaqis ċertu waqsma. Hemm il-Green Deal ukoll hemm l-ammont li ħajkun dedikat għal dan, ħaneħdu xi ħaġa mill-Bank ta' investimenti imma ukoll ħankunu edin eh, nieħdu ħaġa mill-budget eh, xi madwar 15 biljun eh, euro fis-sena, issa qed nitkellmu fuq 0.9 eh, fil-mija, eh, fil 4 biljun għal-Ġermanja. Iġviri dan jista' joħloq ċertu tħassib dwar kif aħna nistgħu inkomplu nifinanzjaw sabiex ikonna biżejjed fil-budget nazzjonali li nkunu qed nifinanzjaw il-budget Ewropew. Irridu naħsbu dwar l aċċettazzjoni tal-ċittadini u koll Hemm bżonn nassiguraw li aħna ma jkollniex deficit kbir fil-budget nazzjonali, għalhekk hemm bżonn li jkollna ċertu prioritajiet ta' dak li aħna nixtiequ niksbu x'ħad tkun li ħaġa effettiva fuq livell Ewropew. Hemm numru ta' eżempji aħna rridu nuru li aħna effettivi li nistaw nam jirnexxinna namlu dan fuq livell Ewropew, rridu nwaslu dan il-messaġġ, ġviri rridu naħsbu dwar ir rizorsi propi, jina naħseb li hemm ukoll element liħor tar-regola tal-kundizzjonalità meta niġu biex inħalsu ċertu fondi, naf li spiċċal il-ħin imma xtaqt inqajjem xi punti differenti. Grazzi. L-Onorevoli Viktor Piris. Grazzi, sur President, għan itkellem bl-Ispanjol. il-budget tal-Unjoni Ewropea ma jistax iħalli lura territorji jew ikella persuni, ma nistawx nkabru id-differenza bej territorju u ieħor u ma nistawx inżidu din id-differenza. Għandna eżempju ċar ta' dan e, fi Spanja, mod partikolari fil-reġun tiegħi hemm eluf ta' bdiewa li jinsabu fit-toroq biex jiddefendu l-aktar affarijiet li għandhom għal album e, ehm, u politika komuni tista' tgħinhom iżommu eh, il-raba tagħhom. Aħna nistgħu ngħinu biex inżommuhom imma din hija kwistjoni ta' rida aħna għandna eh, din mhix pjant strateġiku imma mm, roadmap. Ejja ma nippermettux li ħadd jispiċċa jaqa' lura, ejja ma nippermettux li dawn l-irġiel u nisa li umu kull filgħodu biex jagħtu l-almu tagħhom ikollhom inaqsu l-attivitajiet tagħhom ma nġux li tilfu l-opportunitajiet. Il-budget huwa strument, huwa l-aktar strument importanti ta' politika tal-Unjoni Ewropea, kwistjoni ta' azzjonijiet u l-irdu nażlu il-politika prioritajiet u dim oħrajn. Dritt partikolari tal-Unjoni Ewropea hija li noħolqu eh, tkabbir sot irridu ekonomija li tikbar u tamlu eh, f'kundizzjonijiet komplikati bħalma għanna bħalissa aħna rridu naħsbu l-aktar fin-nies fil-problemi tagħhom. Ejja ma ninsewx lilhom l-Ispanjoli votaw mod storiku għal dak li l-parċentwal ta' persuni li votaw fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej. Għalhekk il-problemi tal-Ewropa jinteressawna aħna rridu nagħtu lura liċ ċittadini tagħna Spanjoli u Ewropej l-interess tagħhom, il-fiduċja tagħhom, l-aspettattiva tagħhom emmijiet ta' eluf ta' persuni li qed iserħu fuq dan il-budget ejja ma, ma naħulhomx il-fiduċja li għandhom. Mr. Bogdan Zonċa. Uh, thank you, I'll... Grazie ħafna kelim li mis. Se nitkellem bil-Pollak. Fuq il-kanal 18. Għalija. L-Unjoni Ewropea hija proġett razzjonali ħafna. Proġetti li nisaw napoġġaw bis u pala l-lisja fil-parlament jina nafu nistanara illi għanna xie situazzjoni strambi fil-funzjonament tal-Unjoni Ewropea? Signori, il-proġett tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi analizzat u jieġa nanalizzaw fejn neħdu konsiderazzjoni l-infi, l-istatistika u naħseb li ħafna x'namlu rridu ngħidu verità fil-gwad tal-kontribwenti u l-beneficjari netti jekk xi ħadd iħalla 16 biljun huma kontribwenti netti u nafu li għandhom 200 biljun euro għal benefiċċji meta jużaw il-suq uniku Umbatem xaħġa x-diskuti għawnek, rridu nistudjaħ sew. U forsi nabalixxu xi leġendi hawnhekk u t-tieni punt. Xi kultant irridu eh, eh, namlu iżjed mill-li aħna kapaċi namluħ. U bekket nifissaw il-miri ġodda u għanna sfidi ġodda u bħala konsekwenza għanna ħafna problemi kullħat jgħid issa eh, nitkelmu dwar il-Green Deal, rridu nħarsu l-ambjent tajjeb, kullħat irrit eh, l-arja nadifa, il-ħamrija tajba, l-ambjent eh, nadifa, nadif iżda iva, iżda fil-parallel fil-Unjoni Europea għandna xi kwistjonijiet illi qed eh, għandhom son l analizi għandi dokument fuq il paketta ta' mobilità dana juri illi la darba jidħol fis-seħ, jekk jidħol fis-seħ, ikollok eluf ta', ta, ta karozzi li ma jkollhomx eh, pis u mbagħad ikunu qed jittrasportu l-arja u se jemittu 300 miljun tonnellata tal-diossidu tal-karbonju u dawn il-kumpaniji se jitolbu l-Unjoni Ewropea x'aktar xal xi għajn u naf rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet u sussidja għall-trasport dan huwa dan eh, huwa terribbli. Għandna niġġieldu għal ċipru issa, għan Ambrofsis. Jina se nitkellem bil-Grek Għanna niftakru li l-attenzjoni kollha se tkun fuq il-Summit Europew 50 jiem biex naslu għal ftehim fuq l-MFF biex niggarantixxu bekk il-finanzjament tal-programmi tal-politika Ewropea fil-ġejjeni u bekk l-MFF li jmiss għandu jkollu risorsi biżejjed tal-għanijiet ambizjużi fl-Ewropa. Frigwatta per eżempju il-digitali, l-ambjent, sa mux biss irrid trid tiffaċċa mod deċisiv anki l-isfidi għat sesswali fostom it-tibdil demografiku, it-tibdil il-kondizjoni ta' xogħol u s-sistema tal-protezzjoni soċjali u s-sistemi ta' pensjonijiet u anki l-ħolqien tal-posti ta' xogħol eh, dinjitużi u l-adozzjoni tal- ta' approċċ holistiku għall-immigrazzjoni bitħol fis ta' solidarieta u l-sim ġusti tal-biżiet fost l-Istati membri skont il-pilastru ta' sigurezza umbat. Irrid ikun hemm anki e, l-użu aħjar ta' risorsi dawn jridu jkunu marbutin anki mal-anijiet fissati għat-twetti tal-iżvilupp sostenibbli u għal eh, ftehim ta' Pariġi fl-istess waqt. Irrid trid tikkontribwixxi għal għajxin aħjar tal-ċittadini bit naqis tal deficit demografiku u l-fiduċa eh, miġdid fl-istituzzjonijiet Ewropej. Nixtieq nfakkar li l-PAK kif ukoll il kozjoni politika politika ta' kozjoni għandha falur miżjud fl-Unjoni Ewropea u bekk irridu jkunu fl-ewwel post fuq l-aġenda Ewropea u bekk issom il-livell ta' finanzjament biex jiffaċċaw b'mod effettiv il-differenzi reġjonali u biex jirrinforzaw il-koezjoni ekonomika soċjali. Pala konklużjoni, il-differenzi bejn l-Stati membri jridu jinżammu f'moħlef l-MFF il-gwatt tal-pak kif ukoll fil-politika ta' koezjoni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Almeda, sam il-Portugal. Grazzi ħafna Aħna smajna ħafna interventi fej intqal li jridu nikonservaw il-politika tal-kozjoni u tal-pak fil-politiki tagħna waqt li nsibu finanzament tal-politiki ġodda u dan ifisser illi jkollna bżonn ta' baġit ikbar. Jiena nappoġġa dawn l-opinjonijiet u jiena tal-istess tħassib bħal oħrajn illi dana jista' jimplika iżjed taxxi għal taxxiola għal ċittadini Ewropej li rimarriduħiex din ħaġa li najdu ċittadini tagħna li jridu ħalsu iżjed taxxi għall-Unjoni Ewropea eh, tfisser li huma mhux se jaċċettaw il-proġett Ewropew. Punt tiegħi huwa illi minxa fej ikollok it-taxxi ola biex ikollok il-budget ola, rridu niftakru illi dan il-politiki ġodda kienu dissenjati biex indirizzaw l sfidi globali, eh, sfidi globali li kullħat irid jiffaċċhom u ma nistax nevitawhom. Nevitawhom il-għażla hija jekk nifaċċawhom fuq il-livell nazzjonali jew jekk naħdmu fuqhom fuq il-livell Ewropew. Il-għażliet bejn is-27 eh, Green Deals jew wieħed eh, nazzjonali jew eh, Green Deal wieħed jew 27 politika l-migrazzjoni jew waħda biss il- L-għaza hija ċara għax il-politika Ewropea iżjed ħafna iżjed effettiva mill-politiki nazzjonali meta nżidu l-budget tal-Unjoni Ewropea biex indirizzaw dawn l-isfidi maħniex qed nżidu l-infiq totali fuq il-livell Ewropew. Qed biss nittrasferixxu l-infiq illi jrid isir fuq il-livell nazzjonali u dan imur fuq il-livell Ewropew u bekk maħniex qed noħolqu toqba fil-budgets nazzjonali qed innaqsu l-infiq nazzjonali u bekk memx għalfej iżidu t-taxxi biex tiffinanzja dawn il-miżuri. Il-politiki Ewropej għandhom bżonn ta' flejjes ġodda iżda dan ma jfissirx li jrid ikollok il-taxxi ola. li eh, Petri mill-Ġermanja. Jek joġbok. Grazie ħafna, President. Fil-ftejm ta' koalizjoni fil-Ġermanja aħna konna binna illi aħna miftuħin għal kontribuzzjoni eh, biex nikontribuxu iżjed nafu illi eh, illi eh, Brexit huwa fenomenu ieħor dan ifisser li jista' jkun illi konna nħalsu saħ 15 biljun iżjed. Iżda nafu li dan anki dan jista' ma jkunx biżejjed u rridu nħallsu iżjed iżda hemm min qed jgħid li le ma nistax inħallsu daqshekk u l-Ewropa tajt li għandna bżonn ta' iżjed flejjes. Għandna rridu l-kohesjoni, l-agrikoltura, l-sigurezza, l-edukazzjoni, il-Green Deal, l-ambjent daw kollha rridu nsaħħuhom u rridu nagħmlu dan flejjes eh, bizjet flus u dan ifisser li ma nistax nifmu kif se nagħmluh dan hemm eh, affarijiet li nistgħu nagħmlu mod aħjar fuq livell Ewropew u nistgħu irridu nispjegaw sew dan. Nasab li għandna kwistjoni differenti li nistgħu nskutuhom hawnhekk fil-kwatt ta' kożjoni, pereżempju, u għall-agrikoltura. Naħseb illi għanna nifokaw fuq ċerti aspetti eh, iżjed milli li illi eh, tresaq fil-flabbostaġ ta' Sir Michel. Għamilna progress iżda m'għandniex konklużjoni definittiva unek irridu nizguraw li konna finanzjament meħtieġ jiena nibqa' naqra sopris illi il-rizorsi propri ġew diskussi daqshekk għandna proposti tajbin iżda xejn eh, sot ma ħareġ minn dak kollu. Issa għandna proposti tajbin ħafna ħafna minnhom iżda Emmina ċajtan u għattajab ħafna, iżda forsi se namluħ dan darba li jmiss u mux din darba. Jiena minni xgur jekk għanna xi possibilità speċifika li namlu, namlu xi ħaġa din id-darba. Fil-ħin fil żmien li għandna l-Bank Ċentrali Ewropew qed jiżgura l-istabilità tal-prezzijiet fil-politika monetarja tiegħu. Iżda il banki jistaw jista' jagħmel biss sa ċertu punt. U nixtieq nkun iżjed fil-gwad tal nkun naf iżjed fil-gwad tal tal tal ta' finanzjament tal-ECB. Il-kelim li mis bil-Pollak. Issa, aħna qed diskutu llum il-budget tal-Unjoni Ewropea għal snin 21 sa' 2027. Aħna fokajna fuq il- fuq żewġ punti ewlenin. mil banda l-waħda sforz biex nimlaw it-toqba kbira wara il-Brexit u t-tieni qed niddiskutu restrizzjonijiet fuq l-infeq, speċjalment fil-gwatt tal-politiki. Issa matul dan id-dibattitu aħna smajna xi ħadd li qal li rridu neġaw nikkonsidraw iż-żieda fir-riżorsi għal budget tal-Unjoni Ewropea. U naħseb illi qabel ma nibdew naqtaw jew nirristrinġu xi politiki waħda waħda ħaġa li eh, fl-opinjoni tiegħi se twassal għal eh, għatnaqis fir relazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea li jista' wasal għal eh, fenomena negattiva naħseb li kulħadd jaqbel dwar dan qabel ma nagħmluh dan irridu nħarsu lejn il-naħa ta' tħol tal-budget u għawnek tistaw taraw illi f'diversi stati membri, f'ħafna stati membri, għanna problemi eh, serji fil-taxxa u hemm naqasijiet fil-ġbir tat-taxxi. Wasal iż-żmien mill-jeder illi nibdaw dibattitu fuq il- il-limitu massimu li l-sistemi finanzjarji ta' taxxa e, dawna jintlew biżjed flus, dana mhix se solvi l-problemi kollha tagħna, iżda wasal l-iżmien biex inbidlu l-mod kif aħna naħsbu l-ħsieb tagħna mingħajr ma nħarsu biss lejn il-toħ tal-politiki fl-ewwel post. aħna tkellimna dwar il-finanzjament għal politika tal-klima u t trasformazzjoni tal-enerġija din hija problema li ħafna pajjiż li qed jiffaċċawha mhux eh, pajjiż wieħed biss ma nistgħux milli jidher ma nistgħux eh, inċedu fuq id-difiża u nħallu din il politika NATO biss għax tkun innoċenti wis fejn taħseb illi xi ħadd ieħor se jaħseb fuq il-difiża tagħna u l-istess għall-agrikoltura. Din hija il- il-bażi tagħna naħseb li s-sigurezza tal-ikel għandha tkun il-pilastru tagħna meta nasbu dwar is-sigurezza għax hija wiesa bħala terminu fiha nnifisha. L-Onorevoli Jean-Claude Mikallif mill-Mal. Mill-ħafna diskorsi li li smajt f'dan il-kumitat li fuq kollox qiegħed eh, jindirizza l-budget li jmiss il-miżuri li għandhom jittieħdu fost l-oħrajn anka fejn tidħol sigurtà. Mil-banda l-oħra smajt nuqqas ta' ċertezz anka fost diversi pajjiżi membri u dina tinkwetani. Tinkwetani għaliex għal kemm għandna diversi kwistjonijiet li huma differenti, jidher li hemm kwistjoni li għada pjuttost komuni fil-pajjiżi membri, dik li kulħadd jara l-biċċa tiegħu, jara x'tista' tieħu mill-Unjoni Ewropea bħalli kieku qed taħleb xi baqra Imma mbagħad wieħed ma jarax kif jista' jibqa' jieħu ħsieb dik li qed għattih is-sustanza. Mill-banda l-oħra, żgur li l-Unjoni Ewropea sissa qed timxa ħafna lejn miżuri ta' one size fits all. Allura bil-forsi ġib ċertu antipatija minn pajjiżi li kif qed ngħidu il-kwistjonijiet differenti. Żgur li irridu nħarsu lejn eh, mekkanizmi oħrajn li jiggarantixxu eh, miżuri ta' koeżjoni, ta' miżuri ta' koeżjoni soċjali u anka ekonomiċi illi iħallu il-pajjiżi jifjorixxu b'mod individwali fil-waqt illi wieħed jimxi fuq policies illi huma Ewropej. U meta tnejt policies Ewropej għal sempliċi raġuni illi ninnota anka minn diversi diskorsi illi fil-waqt li aħna l-koll eh, niformaw parti minn din eh, l-Unjoni, pero jider illi l-mentalità Ewropea mux kulħadd ħada eh, f'daru. U allura nixtieq nara budget illi fost l-oħrajn iva jindirizza il-climate change, pero mhux biss. Inut li ħsieb l-ambjent ta' madwarna, imma mbagħad ma neħduħsib ħsieb l-aspet soċjali u anka ehm, l-ekonomija. Da għandhom ikunu fl-imkien, għandhom ikunu pilastri separati. Inħares il-qoddim għalek illi ehm, nġildu il-kriminalità organizzata ehm, billi naraw kif bil-miżuri tal-budget nissiltu fost l-oħrajn anka l-sfidi tal-immigrazzjoni irregolari, il-kriminalità fejn tidħol it-traffikar tan-nies, U allura irrit nibdew inħarsu lejn budgets globali bħala mezz li indirizza il-limitazzjoni individwali fil-waqt illi l-konfini meqjusa ma jkunux sempliciment dawk nazzjonali. Għanna nikkommettu irwieħna sur President illi noħol u budgets illi jisaxħu l-nies biex nkunu huma illi jisaxħu Ewropa b'saħħitha u mhux bil-kontra. Grazzi. Thank you that was all we received from request for. Grazzi, da' sekkenna uh, biex uh, titkelmu bek sanal u din il-parti u sendur lej sur matiljan biex uh, jala issa pala konklużjoni. Grazzi ħafna sur President, jina sen komplu uh, u sen nitkellem fil-qosor. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni u għall organizzazzjoni eccellenti tal-Parlament f'din il-ġimgħa parlamentari fl-Unjoni Ewropea għal din is-sessjoni. Nirringrazzjakom kollegi kollha għal din diskussjoni kostruttiva ħafna u kena ħafna numru ta' argumenti li kienu qawwin ħafna eh, xi pożizzjonijiet li kienu konfliġenti wkoll Iżda il-ġestjoni ta' diversità hija xi ħaġa li hija eh, lan ewlieni fil-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Kulħadd jista' jaqbel illi dawk l-anijiet illi ġew fissati taħt il-komunikazzjoni tal-EC tal-MFF u anki fil-linji gwida tal-Komissjoni l-ġdida u anki fil-proposti eh, imresqa mill-Parlament Ewropew Dawn għaniet kienu olin ħafna u biex għom ifisser ħafna ġustamenti u ħafna investimenti. Nista nistabbilixi li għanna konsens fir rigward tal-prioritajiet ewlenin. Mid-diskussjoni tal-lum, innotajna li kena żewġ punti illi kienu maqodin. Dawn kienu il-politiki eh, tradizjonali, antiki u l-dawk ġodda mill-banda l-oħra. Issa fil gwatt tal-politiki il-ġodda, waħda minnom hija il-Green Deal, jina nġi mill-Kroazja li taqla 20% tal-GDP tagħha mill-turizmu, aħna ovvjament interessati fil-politiki li jfokaw fuq il produzzjoni tal-ambjent u biodiversità għax l-ambjent u n-nies huma l-ola valuri li għandna. U l-ġestjoni tal-ambjent hija li hija importanti ħafna. Kroazja għandha frontiera esterna twila ħafna tal-Unjoni Ewropea u l-ċittadini Kroati jilqgħu il-tisħiħ tas-sigurezza u l-rwol iżjed attiv tal-Unjoni Ewropea fil-għajnuna umanitarja Jiena tkellimt mal-ċittadini fil kontesta ta' kriżi possibbli li l-Unjoni Ewropea eh, forsi se tiffaċċa il-informazzjoni ehm, digitali u żiet investimenti fir riċerka l iżvilupp mhumiex biss għal-ġejjeni iżda anki għal-ġejjeni eh, bikrija iżda huma tal-preżenti wkoll għax mingħajr id-digitalizzazzjoni u l-teknoloġija l ġdida m'hemmx titjib tal-ekonomija jew u memx tisħiħ tal-kompetitività. U dak li nirreferu għalihom pala politika ġdida se, se se jmexxu l-Ewropa l-ġejjien lejn lan illi kull stat membri jixt jikseb u ċittadini jarfu għadin iżda rridu nkunu konxi li jekk is-sin ma jkunux qawwijin jekk nibru fuqhom mhux sem naslu għall-effetti li nixtiequ Eh, l-izviluppi u l-konverġenza ta' reġuni fl-Unjoni Ewropea huma parti mill-politiki eh, tradizzjonali li kellhom suċċess. Il-Kroatja kien hemm eh, f'dawn l-aħħar snin biss rajna l-benefiċċji ħafna benefiċċji tal-politika tal-koeżjoni għax hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropea u l-fondi tal-Unjoni Ewropea huma l-ikbar beneficju tal-fost l-ikbar benefiċċji li għandna fl-Unjoni Ewropea m'għandniex eh, inċedu għom dawn. Jiġifieri bilanċ bejn il-politiki antiki u ġodda dak li rridu nżommu f'moħħna huwa li wara l-Brexit il-budget il-ġdid irid ikun eh, flessibbli l- -Brexit, Għanna bżon taftajmu kol fil rigward tal-finanzjament tal-politiki li għanna l-lum. Kulħat jaf li jekk ma rridux li konna vakjum fil-implementazzjoni tal-politiki, rridu naħdmu b'mod responsabli u nimplementaw l-iskadenzi nitamaw li l-Konsil Ewropew fil-nar l-ħamis jatina l-pass l-qoddim li li li għanna bżonnu. Emmin għalli dan għanna bżon miraklu għawnek Iżda aħna lesti nkomplu fil-kooperazzjoni intensiva u mill-viċin mal-Parlament Ewropew f'dan il-proċess sur President kien ta' onura li fej jiena kont ko-President miegħek f'dan il-ftin sessjoni u issa eh, biċċa informazzjoni teknika fl-okkażjoni tal- ġimgħa parlamentari se jkollna ikla eh, dina se tibda fil-7 u kwart fil-dar tal-istoria Ewropea, għanna marixalli li jett jistennaw barra biex imexxuna biex iruna eh, kif naslu emmek, mandko eh, insaw xej għamnek jek ġobkom. Grazie ħafna għad diskussjoni interessanti ħafna u bekk nala din il-konferenza. Grazie.